diskutu nivvotaw fuq il-rapport il mis għanna l-ewwel blok numru 38 minn favur minu kontra astenzjonijiet għaddiet. Mela bekk jaqgħu l-emendi l-oħrajn u ngħaddu issa għal proposta tal-Kummissjoni Minu favur minnu kontra astenzjonijiet għaddiet. 193 minn favur minn kontra astenzjonijiet għaddiet. U fl-ħar minnħar nivotaw fuq il-proposta leġislattiva, votazzjoni minn għandi kieġob konvotaw. Nara il-votazzjoni. Għaddiet. Naddu issa sabiex nitkellmu fuq ir-rapport tas-Sinjura Matjas fuq l-Aġenda Strategika tal-Innovazzjoni. L-ewwel blokk minnu favur, minnu kontra, stanzjonijiet. għadittni blok blokk ma jibqax validu, issa nibvotaw fil proposta tal komissjoni favur, minnu kontra, astenzjonijiet għaddiet. Ir-riżoluzzjoni votazzjoni minn għalik iġob konvotaw. Kulħadd ivvota nagħlaq il-votazzjoni għaddiet. Naddu issa rapport ta' Sur Lambert dwar l-Istitut Ewropew ta' Innovazzjoni u Teknoloġija l ewwel blog ta' emendi, emenda numru 60 minu favur, minu kontra, l-istenzjonijiet għaddiet. It-tieni blokk allura ma jibqax validu, il-proposta tal-Kummissjoni kif emendata minu favur, minu kontra, astenzjoni għaddiet, il-riżoluzzjoni leġislattiva, votazzjoni minn għal kieġib Kulħadd ivvota votazzjoni magħluqa għaddi, tad sanaddu għal-rapport tas Sur Kreutzmann, kompetitivita tal-intraprizi tal-kumpaniji żartu daqs medju bejn is-sena 2014-2020. L-ewwel blok 97 minn favur minn kontra stanzjonijiet. Għaddiet it-tieni blok jaqal sa nivvotaw fuq proposta ta' kummissjoni jekk kif emendata minn favur minn kontra stanzjonijiet għaddiet. Nivvotaw issa fuq riżoluzzjoni leġislattiva f'votazzjoni nominali kif votaw. Kulħadd ivvota Nal votazzjoni għaddiet. Naddu issa sabiex nifutaw fuq eh, rapport tas Sur Carvalho, program speċifiku li implementa l-Orizzont 2020, l-ewwel blok numru 71 kien ġobkom votaw favur kontra astenzjoni ta' diet it-tieni blok allura jaqa' meħabba l-ewwel blok għadda se nifutaw fuq posta kummissjoni kif emendat minnu favur, miru kontra, astenzjonijiet għaddiet naddu jisser vot fuq il-rizoluzzjoni ġizlativi votazzjoni minna jek ġibkom votaw. Kulħadd vota nara issa l-votazzjoni għaddiet. Naddu issa għal-rapport tal-kollega Ngok. L-istatistika Ewropea għanna l-ewwel blok numru 43 kieġob votazzjoni minali ivvotaw. Kulħadd ivvota nara il-votazzjoni. Għaddiet. Ibtini blok għanna 42 l-emenda din dawn jaqaw kollha nafutaw sa fil-proposta tal kummissjoni kif emendata minn favur kontra stenzjonijiet għaddiet, riżoluzzjoni leġislattiva votazzjoni nominali kif ġobkom votaw. Kulħadd ivvota Nara il-vot għaddit. Issa il-rapporter għandu l-opportunità sabiex jitkellem jekk joġbok is-sur Huang Ngok. Merci, Monsieur le Président. Grazie, Sur President. Il-Parlament eh, għadu kif adotta pożizzjoni ta' sew qawwija fuq dan id-dossier. U aħna nittamaw l konsil jihunu ta' dan ir-riżultat u li l-Kummissjoni minnaħa tagħha ħatkun kostruttiva. Nixtiequ li nimxu għat għarri kemm jista' jkun malajr. Grazzi. Fil Dank, Herr Huang. Grazzi ħafna l-Sur Huang Ngok. Issa naddu għar rapport ta' Sinjura Steinruk, program tal-Unjoni Ewropea bidla Soċjali u l-Innovazzjoni. L-ewwel blok 179 favur. Minu kontra astenzjonijiet għaddiet mela tini blok jaqa issa il-proposta tal-Komissjoni kif emendata favur kontra stanzjoni ta' diet il-rezoluzzjoni leġislativa pozizjoni nominali kif ġobkom votaw. Kulħadd ivvota na il-votazzjoni għaddiet. Nivotaw issa fuq il-rapport ta' Sinjura Hawk, programma l-ambjent u l-azzjoni dwar il-klima, live. Numru 85 fissem il-blok numru 1 favur kontra sanzjonijiet għaddit. Mettin il-blok jista ma jibqax validu anka l-emendi l-oħrajn min huwa favur proposta tal-Kummissjoni fina kif emendata mill kontra astenzjonijiet għaddit. Għatfadlilna emenda għadda numru 86 minu favur minu kontra astenzjonijiet għaddit. Risoluzzjoni leġislattiva kieġobkom vota votazzjoni nominali. Kulħadd ivvota votazzjoni magħluqa għaddiet. Naddu issa rapport ta' Sur Stolojan, programm ta' azzjoni għat-taxxi. Għanna l-ewwel blok numru 39 minu favur, minu kontra, astenzjonijiet. Għaddiet minn t-tieni blokk. Eh, madux validu l-proposta kif emendata mill favur mill kontra astenzjonijiet għaddiet riżoluzzjoni leġislattiva votazzjoni nominali kif ġobkom votaw. Haben għalli abgestimmt? Die Abstimmung ist Kulħadd ivvota tajjeb mela nagħlqu votazzjoni għaddiet. Mela, issa naddu rapport ta' Sur Baltazzari dwar il-program ta' azzjoni għadwana, għanna l-ewel blok, numru 42, mnu favur kontra stazzjoni ta' d-dit, t-tini blok madux valitu, proposta kif emendata, mnu favur, mnu kontra astenzjoni ta' d-dit, għanna tfadlirna emenda waħda numru 43 minnu favur, minnu kontra, astenzjoni ta' d-dit, il-rizoluzzjoni leġislativa, votazzjoni minna li kħiġu konvota. Haben alle abgestimmt? Kulħadd vota nal votazzjoni. Għaddiet, naddu issa għal-rapport tas Sur Njura Bowles dwar assigurazzjoni u riassigurazzjoni. Il-test kollu kemmu l-emenda numru 1 minn favur minn kontra astenzjoni ta' diet, il-proposta kif emendata minn favur minn kontra astenzjoni ta' diet, il-rizoluzzjoni legislativa votazzjoni nominali kħiġab kom votaw Kulħadd ivvota nagħlaq votazzjoni. Għaddit. Issa naddu għal mozzjoni ta' rizoluzzjoni dwar is-sitwazzjonijiet attwali tal-Aġenda ta' Doha l-iżvilupp għandna l-ewwel mozzjoni mozzjoni riżoluzzjoni minħat tal-Partit tal-Ħodor. Il-mozzjoni kollha kemm minnu favorija, minnu kontra, minu jastjeni ma ditx għanna mozzjoni oħra sa fissem il-partit tal-GUNGL. Ivitaw fil-mozzjoni kolla minu favorija, minu kontrija, astenzjonijiet, ma ditx laqqas. Issa għanna rizoluzzjoni minnaħat tal-Kumitat tal-Kummerċ u Negozju Internazzjonali għanna votazzjoni nominali dwar din Emenda numru 8, votazzjoni nominali miftuħa kieġa konvitaw. Kulħadd vota nar il-vot maddiċ. Emenda numru 9, votazzjoni nominali wkoll kieġa konvitaw. Kulħadd ivvota nar votazzjoni maddiċ. Emenda numru 10, kieġa konvitaw. Kulħadd ivvota Nara votazzjoni. Maddiċ. Numru 11, emenda numru 11. Kulħadd vota nara votazzjoni. Maddiċ. Numru 12, emenda numru 12 kieġaw kom votaw. Kulħadd vota nara votazzjoni maddiċ. Emenda numru disam skużawni, għanzi emenda numru 1, minn favorija. Kontra, astenzjonijiet maddiċ. Emenda numru 2, minn favur. Kontra, astenzjonijiet maddiċ. Emenda 13, votazzjoni nominali kieġu konvotaw. Kulħadd vota. Nara votazzjoni. Maddiċ. Manda numru 14, votazzjoni nominali miftuħa. Kulħadd ivvota nagħlaq mela, votazzjoni. Maddiċ, emenda numru 15. Votazzjoni kieġobkom. Nominali, votaw. Kulħadd ivvota nagħlaq mela, votazzjoni. Maddiċ. Għanna l-emenda numru 5 għanna emenda orali dwar din. Tixtieq illi titkellem dwar din? Is-sur Salva Pilikajn? Jekk jogħġbok. Grazzi ħafna President pala co-reporter u ta' Sur Moreira jina nishtiq irressa l-emenda orali għal emenda numru 5 tal grupp ta' soċjalisti sabiex neħu referenzi għall non-tariff barriers sabiex ma nikudu għam xawnek. Aħna dina l-parti tal-emenda ħatkunek. The resumption of negotiation on the expansion of the Information Technology Agreement which increase both the range of produce cover and the number of countries within this, its scope. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. Vielen Dank, Herr Salva Pitikain. Grazie ħafna Sur Pidikajn, hemm xi ħadd li huwa kontra din l-emenda tajjeb mela nivvotaw fuq l-emenda numru 5 kif emendata minnu favur, minnu kontra, ta' għaddiet. Emenda numru 3 minnu favur, minnu kontra, ta' għaddiet. Emenda numru 4, jekk tixtiew nistgħu nerġgħu nivverifikaw mela lejja niftħu votazzjoni. Kuħat vota nal votazzjoni għaddiet. L-emenda numru 4 minn favur, minn kontra. Astenzjonijiet ma ddiċ. Emenda numru 16 minn favur, minn kontra. Astenzjonijiet ma ddiċ. Emenda numru 17, votazzjoni minn għalik iġu konfita. Kulħadd vota nal votazzjoni. Ma ddiċ. Emenda numru 16 kħiġob konvuta votazzjoni nominali. Kulħadd vota nara il-votazzjoni. Ma Emenda numru 7, votazzjoni nominali wkoll li miftuħe kħiġob konvutaw. Kulħadd vota nara il-votazzjoni. Mela se nivutaw fuq maddiċ, naddu fuq ir-riżoluzzjoni kollha kemm hi votazzjoni nominali wkoll li kieġeb konvutaw. Kulħadd vota votazzjoni magħluqa. Għaddiet. Naddu issa sabiex nivutaw fuq eh, il- Mozzjoni rizoluzzjoni dwar pjantazzjoni dwar l-entrepreneurship 2020 kebbis meġrit tal spiritu tal intraprendenza għanna l-emenda numru 10 ta' test oriġinali minn favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Emenda numru 2 minn favur minnu kontra ta għaddiet. Paragrafu 15 test oriġinali minn favur minnu kontra astenzjonijiet għaddiet. Paragrafu 17 il-parti oriġinali minnu favur minnu kontra d għaddiet. Il-tieni parti minnu favur minnu kontra d għaddiet. il tini parti minnu favur kontra d għaddiet. Il-raba parti minnu favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Il-ħames parti minnu favur kontra d għaddiet. Il-sitt parti minnu favur kontra d għaddiet. Il-seba parti favur kontra d għaddiet Il-paragrafu 18, test oriġinali, żewġ parti l-ewwel parti minn favur kontra stanzjonijiet għaddiet. Tiri parti minn favur kontra stanzjonijiet għaddiet. Il-paragrafu 24 maqsum fit tlet partijiet l-ewwel parti minn favur kontra astenzjonijiet għaddiet, it-tieni parti minn favur kontra astenzjonijiet għaddiet, it tliet parti minn favur kontra astenzjonijiet ma' Paragrafu 25 tat test oriġinali sum sewġ partijiet l-ewwel parti minnu favur, kontra sanzjonijiet għaddiet. Tieni parti minnu favur, kontra sanzjonijiet għaddiet. Paragrafu 34 maqsum partijiet l-ewwel parti minnu favur, kontra astenzjonijiet għaddiet. Tieni parti minnu favur, kontra astenzjonijiet maddiet. Eh, Tielet parti minnu favur, kontra astanzjonijiet għaddiet. Ir-raba parti minnu favur kontra astenzjoniet ma ddiċ. Paragrafu li mis minu favur kontra astenzjoniet ma ddiċ. It-tini parti minu favur kontra astenzjoniet ma ddiċ. It-tret parti minu favur kontra astenzjoniet ma ddiċ. Issa nivvota fuq riżoluzzjoni kollha kemm hija kif emendata minn favur minn kontra astenzjonijiet għaddiet. Issa naddu sabiex nifutaw fuq rapport ta' Sinjura Koppa dwar l-implementazzjoni tal-politika ta' sigurtà u difiża komuni. Paragrafu 7 ta' test oriġinali ma' sun partijiet l-ewwel parti votazzjoni nominali kif kom votaw. Kulħadd ivvota votazzjoni magħluqa. Għaddiet. It-tieni parti votazzjoni nominali kif kom votaw. Kulħadd ivvota Nala il-votazzjoni għaddiet. Paragrafu 9, emenda numru 1, votazzjoni nominali kif ġabkom votaw. Kuħat vota Nala il-votazzjoni ma diċ. Paragrafu 22 żewġ partijiet, l-ewwel parti votazzjoni nominali kif votaw. Kulħadd ivvota votazzjoni għaddiet. It-tieni parti, votazzjoni kieġobkom. Kulħadd vota Nara votazzjoni għaddiet. Paragrafu 24, maqsum ferba partijiet. Anzi, skużawni, hemm l-emenda numru minu favur, kontra, astenzjoni t-maddiċ. Paragrafu 24 ta' test oriġinal maqsum f'erba' partijiet. L-ewwel parti favur kontra astenzjonijiet għadda. Tieni parti favur kontra astenzjonijiet għaddiet. It-tielet parti votazzjoni nominali kif ġobkom votaw. Kulħadd ivvota na votazzjoni. Għaddiet. Il-erba' parti minn favur, minn kontra, astenzjonijiet għaddiet. Paragrafu 26. Votazzjoni nominali. Kieġu votaw. Kuħat vota votazzjoni maluqa. Għadżiet. Għanna numru tlita. Votazzjoni nominali wkoll kieġu votaw. Kuħat vota nara votazzjoni ma ddiċ. L-emenda numru 4. Votazzjoni nominali kif ġabkom votaw. vota votazzjoni ma ddiċ. Emenda numru 5 votazzjoni miftuħa kif ġabkom. vota Nara votazzjoni ma ddiċ. Emenda 6 Min favur. Kontra. Jek jġobkom, min favur l-emenda sitta. Kontra. Astenzjoniet, ma Emenda numru seba. Votazzjoni minna jekk ġobkom votaw. Kulħadd ivvota votazzjoni magħluqa. Ma ddiċ. Menda numru 8, votazzjoni nominali wkoll, votazzjoni miftuħa. Kulħadd ivvota nagħlaq votazzjoni ma ddieċ. Naddu issa sabiex nifutaw fuq riżoluzzjoni kollha kemm hi. Votazzjoni miftuħa, kulħadd ivvota. Nara il-votazzjoni. Għaddiet, issa naddu sabiex nifotaw fuq rapport ta' Sur Galer, il-baż industrijali u teknoloġika divisa Ewropea. Għanna il-paragrafu 4 f'test oriġinali kieġobkom votazzjoni nominali votaw. Kulħadd vota votazzjoni magħluqa issa. Għaddiet, paragrafu 5 ta' test oriġinali votazzjoni nominali kieġobkom votaw. Kulħadd ivvota votazzjoni magħluqa. Għaddiet. Paragrafu 7 tas-sorġina naqsum żewġ partijiet l-ewwel parti minnu favur, minnu kontra, astenzjoni ta' tieni parti minnu favur, minnu kontra, astenzjonijiet għaddiet. Paragrafu 9 ta' test oriġinali naqsum żewġ partijiet l-ewwel parti minnu favur, minnu kontra, astenzjonijiet għaddiet tieni parti votazzjoni nominali kieġu konvutaw. votaw. Kulħadd vota votazzjonija magħluqa. Għaddiet, paragrafu 11 ma' żewġ partijiet, żewġ partijiet għan votaw dwarhom fuq votazzjoni nominali, l-ewwel parti kif ġobkom votaw. Kulħadd ivvota nara vot. Għaddiet, it-tieni parti kif ġobkom ukoll votazzjoni nominali infutaw. Kulħadd ivvota Nara votazzjoni. Għaddiet. Paragrafu 17 tat test oriġinali kieġobkom votazzjoni eh, nominali. Kulħadd ivvota nar votazzjoni għaddiet. Paragrafu 20 maqsum żewġ partijiet l parti nu favur, nu kontra, astenzjoni tat tieni parti nu favur, nu kontra, astenzjoni ta' Paragraf 25, votazzjoni nominali kieġob konfutaw. Kulħadd vota nagħlaq votazzjoni. Għaddiet. Paragrafu 26, votazzjoni nominali kieġob konfutaw. Kulħadd vota nagħlaq votazzjoni għaddiet. Paragrafu 27 votazzjoni nominali kif ġobkom votaw. Kulħadd għal votazzjoni. Għaddiet. Paragrafu 28 ma sun żewġ partijiet l-ewwel parti minn favur, tini kontra stanzjonijiet għaddiet, tini parti minn favur minn kontra stanzjonijiet għaddiet. Paragrafu 27 ta' test oriġinali votazzjoni nominali kħiġab ġobkom votaw. Kulħadd vota nalla votazzjoni. Għaddiet, paragrafu 31 maqsum żewġ partijiet test oriġinali l partijiet minna votazzjoni minnha kif Kulħat Kulħadd vota nagħlaq votazzjoni. Għaddiet, it-tieni parti wkoll votazzjoni nominali kif konvotaw. Kulħadd vota nara votazzjoni. Għaddit. Paragrafu 33, maqsum f'żewġ partijiet ukoll tnejn li huma bil-votazzjoni mingħajr l-ewwel parti kieġob kun vota. Kulħadd ivvota nara l-vot. Favur għaddit. Tieni parti kieġob kun votazzjoni mingħajr ukoll votaw. Kulħadd ivvota nara votazzjoni. Għaddit. Paragraf 34 ta' maqsum żewġ partijiet it-tnejn li huma votazzjoni nominali kif ġobkom fuq l-ewwel parti. Kulħadd ivvota nara votazzjoni. Għaddit, it-tieni parti votazzjoni kif ġobkom miftuħa. Kulħadd ivvota Nala, il-votazzjoni Għaddit, paragrafu 36 tat test oriġinali kieġu konvotaw dwar votazzjoni nominali, ftaħt il-votazzjoni. Kulħadd vota na' votazzjoni. Għaddit. Paragrafu 37 maqsum żewġ partijiet tnejn li huma votazzjoni nominali u l-parti kieġu konvotaw. Kulħadd vota na' votazzjoni. Għaddit. It-tieni parti kol votazzjoni nominali kieġu konvotaw. Kulħadd vota nara votazzjoni. Għaddit. Paragrafu numru 40, ma sun żewġ partijiet, l-ewwel parti votazzjoni nominali kħiġu ġobkom votaw. Kulħadd vota nara votazzjoni. Għaddit. it-tieni parti wkoll votazzjoni nominali kħiġu ġobkom votaw. Kulħadd ivvota Mala votazzjoni. għaddit Paragrafu 44 maqsum żewġ partijiet. Votazzjoni nominali tnejn li huma l-ewwel parti kieġobkom. Kulħadd ivvota nhar votazzjoni. għaddit Paragrafu 44 tieni parti kieġobkom votaw votazzjoni nominali wkoll. Kuħat vota, nal votazzjoni, għaddit. Paragrafu 46 u test oriġinu għasun żewġ partijiet it-tnejn li huma votazzjoni minn għall l parti votaw. Kulħadd ivota nara votazzjoni għaddiet. It-tieni parti kull votazzjoni nominali kieġu kon votaw. Kulħadd vota. nara votazzjoni Għaddit. Paragrafu 47 ta' test oriġinali votazzjoni nominali kieġib konvutaw. Kulħadd vota nar votazzjoni għaddiet. Paragrafu 48 test oriġinali maqsum żewġ partijiet tnejn li huma votazzjoni nominali l-ewwel parti kieġib kon. Kulħadd ivota nara vot Għaddiet. Jettini tieni parti, votazzjoni nominali miftuħa. Kulħadd vota. Nagħlaq votazzjoni. Għaddit. Paragrafu 47 ta' test oriġinali, votazzjoni nominali kieġob konfutaw. Kulħadd vota. Nara, votazzjoni. Għaddit. Paragrafu 51 votazzjoni nominali votaw ivvotaw. i-vota nalak votazzjoni. Għaddiet, paragrafu 52 votazzjoni nominali i-votaw. Kuħat i-vota nalak votazzjoni. Għaddiet, Issa fadar il-paragrafu 53 naqsun żewġ partijiet l-ewwel parti minnu favur, minnu kontra, favur, astenzjonijiet. Għaddiet it-tieni parti favur kontra astenzjonijiet għaddiet issa nifutaw fuq jekolla kollha kemm hi votazzjoni nominali kif Kulħat Kulħadd ivvota nala il-votazzjoni għaddiet mela issa ngħaddu għall-aħħar vot fuq l-aħħar rapport li huwa tisjib ta' dimensjoni soċjali tal-UEM għandna l-emenda numru 6 minu favur kontra sanzjonijiet għaddiet. Jekk jġobkom nar nixtiequ nirġgħu niċċekkjaw votazzjoni nominali, kulħadd vota nara il-votazzjoni għaddiet. Nixtieq ngħidilkom milli jekk intom tkunu diġà ħriġtu l-karta qabel ma jispiċċa l-vot tagħkom ma jkunx validu. Mela emenda numru tlieta favur kontra sanzjonijiet għaddiet. L-emenda numru erba' mru favur. Jekk tixtiew nerġgħu niċċekkjaw l-emenda numru tlieta mela l-votazzjoni nominali kieġu konvotaw. Kulħadd ivvota nagħlaq votazzjoni. Iva kelkom raġun, berba voti ma ddiċ. L-emenda numru erba. Mun favur kontra astenzjonijiet. Mela, l nistaw nerġaw nċekjaw għadi. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni samaluqa. Ma ddiċ. Emenda numru seba' Mun favur. Mun kontra. Astenzjonijiet għaddiet. Paragrafu 6 Skużawni, għanzi din taqa issa paragrafu 7, emenda numru 10. Votazzjoni minn għalik ġib konvuta. Kulħadd vota nara votazzjoni. Ma diċ. Emenda numru 8 minn favur, minn kontra, astenzjonijiet għaddiet. Emenda numru 11, votazzjoni nominali, kieġu konvota. Kulħadd vota nara votazzjoni. Matiċ, emenda numru 12, votazzjoni nominali u kwali kieġu konvota. Kulħadd vota nara votazzjoni. Matiċ. Il-test oriġinali tal-paragrafu 19 minn favur minn kontra. Aħjar nerġgħu niċċekkjaw di paragrafu 19 kif ġobkom votaw permezz ta' votazzjoni nominali. Kulħadd vota nella votazzjoni. Ma tiċ, paragrafu 13 anzi, emenda numru 13, votazzjoni nominali kif ġobkom votaw. Kulħadd vota Nara votazzjoni. Maddiċ. Allura stess oriġinali issa tal-paragrafu 20 minn favur kontra stazzjonijiet għaddiet. Paragrafu 21 tat-test oriġinali votazzjoni nominali kieġa konvotaw. Kuħat vota nara votazzjoni. Għaddiet issa paragrafu 24 test oriġinali kieġa konvotazzjoni nominali votaw. Kulħadd ivvota. Nara votazzjoni. Għaddiet. L-emenda numru 9 minu favur. Kontra astenzjonijiet. Għaddiet. L-emenda numru 5 minu favur. Kontra astenzjonijiet. Ikkeġobkom. votazzjoni nominali issa miftuħa. No, votazzjoni din għaddiet. Allura din eh, ta' għal parti oriġinali issa naraw l-emenda numru 2 favur kontra estensjoni ta' diet allura t-test oriġinali ta' riżoluzzjoni ta' risajt l s għal sena votaw fuq riżoluzzjoni kollha kemm votazzjoni nominali kieġobkom. Kulħadd vota Nara votazzjoni. Nixtieq ngħid proset li rapporter nixtieq lu wkoll il-vaganza tajba l dawk li diġa ħajitil u nixtieqilkom il-vjaġġ lura tajjeb li lura jdjarkom issa għandna Sinjura Beres tixtieq tkellem. Grazzi Sur President. Iva, fil-fatt din il-mozzjoni rezoluzzjoni hija mhijiex dik li xtaqt li jiena nara dotata. Imma insomma, ġala darba għanna l-mandat eh, minn din il-plenarja għat-tim ta' negozjati ta' ta' negozjaturi anzi u ta' xerpa stana. Ek kif diġa għamlu biex ikonna ta' sew unjoni monetarja u ekonomika, allura ek għandu jkun. Grazzi ħafna, Signor Beres, jek joġobkom, eh, Signori, jiena provajt naġġel kem stajt bil-votazzjoni, ġifiri jekk intom tixtiqu t titkelmu, oħorġu mill-kamra ħalli aħna nkun nistgħu nagħtu l-attenzjoni lil dawk illi ħajatu l spiegazzjoni tal-vot ħalli m'għandu mhux iktar. Issa nibdew dwar il rapporta Jira Madurel bil-kollega Sur Lajnen. Kollegi Lajnen?